Mhux il-każ. Mela, adottata u approvata. Is-Sinjura Arnajt informatni li irriżenjat bħala membru tal-Parlament beffet tal-ewwel ta' Jannar 2015. Allura skont regola 4 paragrafu 3 l-Parlament juhu nota li s-siġraħħa vakanti. Is-Sinjura Netza Otobrok unu ringrazzjawk